Bien, chers collègues, je vous propose euh, d'adopter. Euh... Kollegi, nixtieq eh, nibda billi ngħidulkom biex nadottaw l-aġenda tagħna kif tafu aħna biddilna il-kalendarju tagħna biex nippermettu dawk il-membri li jixtiequ nispera li tkunu fil-maġġoranza li sabiex teħdu sem fil-laqa li għanna mal bejn il-libe u il-Komissjon, il-Komitat tal-Libe fuq is-situazzjoni tal-poplu Rom. Jena naf li sur oħi jishtiq intervjeni u nistidnu jitkellem issa. Mela, fuq dan it-tibdil fil-laqa li kena tal-koordinaturi laqas bis-semajni għal-ġimgħa l-oħra, jiena nifhem li jkun hemm xi affarijiet li jiġru u li rridu nadattaw ruħna għal dawn l-affarijiet paralleli li qegħdin jiġru, imma il-fat li d deputati kolom iċ-ċans jipparteċipaw Eh, flimkien mal-koordinaturi anki il-Viċi Presidenti, suppost diskutajni għabelu u li li ħadd kontazzjoni fuq dan is-suġġett. Skużani, jiena l-bidu tal-diskors tiegħek ma fim l-ħaqtux, allura ma konx nafu x'qed titkellem. Inti kont qed titkellem fuq il-mod kif il-biddilna l agenda tagħna. Iva, qed nitkellem dwar kif biddilna l agenda tagħna. C'est un, un point qui... Għajjena ah, marriċ din il dibattitu namlu dibattitu fuq dan, nisimaw il-sur Thomas Mann. Umbat, eh, nkomplu biex xoltana, marriċ niftaħ dibattitu fuq dan il-punt li għajjem tint. L-agenda tal-Kumitat għana skont il-regolament, et nitkelmu fuq il-dejjem ġifiri li l-President jiddeċidi u kol fuq ċertu affarijiet. U aħna malli għadna deċizjoni informajnikom aħna ma mhux imdorri niddefinixxu x'se tkun l-aġenda fil-laqa tal-koordinaturi, inti taf, suppossur uħi għandek esperjenza fil-laqa tal-koordinaturi għatma d-deċidejna fuq l-agenda tax xogħol tagħna dan huwa s-sekretarjat li jiddeċiedi dwaru flimkien ovvjament mal-rapporter u anki l-membri li ikunu ridu ikunu jixtiequ jintervjenu fuq il-punti li jkun hemm fuq l-aġenda. Issa nisimgħu il-Viċi President tagħna u mbagħad nagħlqu id-diskussjoni. Surman. Sinjura, għan punt fuq l-aġenda l-onet jina naqbel mal-fat li biddilna mit-tlieta għal-punt numru tlieta għal-punt numru tnej l lu Fahren haben. Un zum annan, zum Beispiel betrifft... Eh, bil li namlu mit... Missa tejsa tlieta. Kiku konna jkun ikonna l-punt numru tlieta u koll Issa għanna 25 minuta sur kaza. gesprochen war. Wir haben diejenigen, die draußen sind und gesagt haben, die kommen um 15 Uhr mit hinein. wenn wir völlig se jkun hemm nies li se jaslu fit-tlieta u se jibqgħu ċessati fuq dak li nkunu qegħdin qed nittrattaw, jkunu jaħsbu li qegħdin eh, għadna nitkellmu għaliex qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Veru li situazzjoni tal-poplu Roma hija xi ħaġa importanti u hemm li sridu jsegu dan id-dibattitu, imma naħseb li importanti u koll nqodu attenti ma nqodux inbidlu kif jaqblinna l-agenda. mais je crois que la situation que nous connaissons. Iva, dan mhux il-mod li niproċetu bih pass is-soltu, imma situazzjoni fl-Europa fuq il-poplu Roma iġanna li nkunu ftit iktar intelligenti u nadattaw ftit irwuħna, irwieħna. Dan provajna namlu, nirringrazzjakom tal-intom provajtu kol tifmuna il-fat li ħafna li kollegi jishti u jkunu prezenti, se kunem erba kummissarji <clears throat> maħna. Naħseb din xaġa wkoll importanti. Dan kollu ġara wara li kien hemm il tal-koordinaturi. U aħna minn min meta deċidejna intom suppost ġejtu formati bl-email. Iġifieri ma tistgħux tgħidu intom ma kontux tafu b'din id-deċiżjoni mela. u dan il-punt nixtieq ngħidilkom li fuq il-kodiċi le, il-punt għalaqtu il-grupp ta'kom diġa esprima ruħu, diġa għettu li jintom mħazba u mux sen għodun bidlu kollox issa. Jekk intom tridu eh, terġaw tqajmu dan il-punt, dan namluħ fil-laqa tal-koordinaturi. Sur ori, qed nitolbok ma terġax titkellem. Mela, fuq il-kodiċi eh, Sur Sarkas Forsi tista' tgħidilna fix wasalna fin-negozjati flimkien mal-Kunsill fuq il-proposta tal-direttiva. Is-sur Serkas itina rapport għada wara il-votazzjoni bekk għaddottajna l-agenda u għandi xi avviżi għalikom. L-ewwel net nil-amana li sinjura il-Niko Kalpelċ mill-grupp tal-IPP minn flok Sinjura Eniko Ġori. Nishtiq infakkarkom li bħassoltu il-laqatana eh, tista fuq il-web streamed u fil-files ta'kom għandkom il-komunikat li eh, prepara s tal-grupp tax-xogħol fuq il-proċedura tal-budget tal-2011 għadak li għandu xaqsam l-aġenziji li jiddependu minna il-komunikat eh, huwa sibuħ bl-Inglis. Nixtieq ngħidilkom ukoll li fil-dossiers tagħkom il-komunikat li preparajna mis-sekretarjat tagħna lista eh, li ġieti preparata wara li talbu għalija numru ta' gruppi li għedin id-detinvixxu ċertu terminoloġija dan il-komunikat jeżistu kol bl-Inglis. L-istess, nishtiq nejdilkom li il-grupp ta' ħidma dwar l-affarijiet soċjali li l-taqa l-24 ta' settembru bat il-Kumitat eh, Rappresentanza Permanenti il-linji direttivi u dan ħa ikkonsidra ta' kważi eh, l-emendi kollha kif eh, kien indika sur eh, oħi. Għal din il-kumitat tagħna naħseb għamilna pass il-qudiem importanti mod hekk naraw kif nistgħu ninfluwenzaw il-kunsill meta jkun qed jaddotta xi linji direttivi. Bekk il-xogħol tagħna ikun jista jimxi b'dan il-mod anki mill-koreper unbat mill-kumitat EBSCO, anzi mill-kunsil EBSCO. Sur Ori, inti tixtieq intervjeni unik bħala rapporter? Mela fuq dan is-suġġett mhux fuq dan is-suġġett għandi xi ħaġa oħra, fuq il-punt numru erba' Jiena għandi mozzjoni fuq suġġettiħor imma. Point of order by Mr. O point of order. Il-punt eh, ta' ordni għawnek mux se nippermettiħ, għax se jkompli fiskilna. Demand, demand Point Imorru għal punt numru 4. Hawnhekk għandna l-isfida demografika solidità bejn il-ġenerazzjonijiet. Is-Sur Thomas Mann għandna 24 eh, proposta ta' kompromess għal emendi ġifiri. Sur Mann fidejk. Um, Frau Vorsitzende, ist natürlich ein bisschen schwierig für mich unter solchen Umständen tagen zu können. Mela f'dawn iċ Kostanzi fejn għanna l-koordinaturi bħala l-iktar grupp għawi għawnek, ma tantx għedin f-situazzjoni tajba, mish ħaġa faċli għalija li nispiega dawn l-affarijiet biss 25 minuta. Jekk ma jirnexilniex namluħ issa, forsi konna għandu l-proċedura bil-miktub. Mela, fuq il-rapport 251 emenda li naqbel maħħom blok, ġifri għanna lekon, unbat. Jina kolla tajtum daqqa tajn u naħseb kullħat qabel maħħom. Fuq il-kompromessi sa 20 li imur jitħlu f'xuxin biex nejtek. U u kolla unek nasab li nistaw naqblu kolla fuqom. Jina rċevejt ħafna telefonati minna diversi nies fuq dwar dan u naħseb qegħdin naqblu. Għanna 64 eh, emenda mill-PP kien hemm xi ftit li ġew emendati ġi ftit irterati. 50 emenda li minnhom 43 nista' naqbel magħhom Signora Lynn, għandi eh, problema bil eh, punt li għajjimt in dwar leġislazzjoni ġdida, naħseb għanna bizzejiet regoli u liġijiet, eh, ovvjament inti mux taqbel. Imma forse nistaw naslu għal kompromess is-soċjalisti 58 emendi, 39 nistgħu naqbel minnhom u l-oħrajn 8 huma kompromess. Ma François Grosset nisna naqbel ħafna ma dak li qed ma l-problema tibqa' ma il-punt eh, ma l-emenda 133 hemm xi ħaġa li trid titneħħa hija aħna tnejdu li jrid ikun hemm xi forma ta' inċentiva għal dawk in-nies li jridu jaħdmu jkunu qabżu 60 sena. Iridu jingħataw ċans. Hemm bżonn li nkunu lesti għalihom jekk iridu jibqgħu jaħdmu. Jekk jibqgħu mal-min jimpjegahom ukoll. Ähm, du hast gesagt, äh, zu überprüfen der Altersgrenze für den Inti qed li rridu naraw x'inhuma l-etajiet. dwar meta wieħed ikun jista' jirtira qed naraw fi Franza x'qed jiġri jkun għadna għadna Strasberg. Imma dan ivarja minn pajjiż għal ieħor anki negozjati storiċi li forsi eh, għanna għandhom eh, ituna ftit id-bezbiza biex noqdu attenti kif nitrattaw dan is-suġġett. Umbat minn 126 anzi il-punt 126 u 29 meta qed nitkellmu fuq meta qed jirtira b'mod bikri. Jiena minix tal-idea li inkomplu Eh, nżidu l-età. Aħna għanna sistema fejn qed naqblu magħha għal pre-retirement. Nicht mit unterstützen. Natürlich, wenn der ein oder andere gern. ċertu kumpaniji li wedu ħaġa mbagħad ma wetqux dak li wedu. Jekk hemm xi nies iridu jirtiraw eh, eh, kmieni tajjeb wis ta' affarijiet tagħhom imma m'għandniex nagħtuhom inċentivi. Aħna ma rridux li jkollna programmi sussidjati biex wieħed ikun jista' jirtira eh, qabel iż-żmien. Is-soċjalisti demokratiċi fil-Greċja u kol għajmu dil-kwestjoni kollha tal-Youth Guarantee għanna periodu ta' sitta u erba' xhur nsibu dan kollu fil-rapport. Il-messaċ huwa ċar. Hemm bżonn naraw li n-nies wara sitt xhur ikollhom possibilità jsibu x-xogħol. Hemm bżonn ngħinu mhux l-istat biss ikun f'qada biex jgħin imman il-kumpaniji privati. Issa għal GUE għandhom rawres u 44 emenda li magħhom nistgħu naqblu 44 eh, Zimmerman. Kelli problema bil-proposta Sur Higgins. Da kollu li saqsa li hu ma tantx nista' naqbel miegħu jien. Fuq il-tibdil demografiku naħseb sibt kaptu tagħhom dan is-suġġett Jiena naqbel ukoll mal-fatt. Sein muss, äh, hat er gesagt, muss gestrichen werden kann. Lil-familji ta' min nejnuhom äh, bżon li konna il-konsolidiment tal-budget u kol edin naħdmu għal dan. Għalek, jina naħseb il-orejna flessibilta u mux nieħdu pozizjoni Kien hemm minn 22 emenda jiena l-għajt 20, 18 se jsiru kompromess. Sur il-kollega Sur Kanelisen, qed insaqsu aħna għal European Youth Guarantee milli jideraw xi problema b'dan, irridu niżguraw li anzi rridu naraw li huwa importanti li nħallu, nippermettu li zazax tagħna joqogħdu ċiċibeqi u jistennew lil manna ta' mis-sema u ma jagħmlu xejn. Hemm bżonn li naraw li zazax tagħna ntuhom l-inċentivi biex ikollhom l-interess ġej minn għandhom stess il-minimum incomes, il-salarju minimu. U fuq dan għalhekk peress li mhux qed naqblu jiena qed nitlob split vote, vot maqsum. kif rajt tu 22 li huma kompromess jina naħseb li nistaw insibu tarf naraw kif nistaw nejnu per eżempju natu ktar assistenza li tfal u fuq dan kollu edin naqblu mela biex nala 22 kompromessi iktar minn 80% tal-emendi jiena il ajtom aħna il-ħakna bi kważi fuq is-setturi kollha u għal dan kollu jiena nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi għax verament kooperazzjoni qed waħda brillanti u bekk jiena se nieqaf hawn. Grazzi ħafna. Sur rapporter issa il-Sinjur Kastek sumbat il-Sinjura Lin. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena u koll nishtiq nirringrazzja is-Surman għal mod kif eh, ikkoopera e, mana biex nlestu dan il-rapport u biex nsibu kol il-kompromessi naħseb li avvanzajna ħafna, fuq ħafna punti, punti li fuqhom qbilna u għal daqstant jien nixtieq nirringrazzjah. Se jkun hemm żewġ emendi orali li jien għandi għalih biex nagħlqu dan ix-xogħol qed nitkellem hawnhekk fuq il-kompromess elle dwar il-lifelong learning nishtiq li neħu l-kelma only bil-unpoġġu especially, specialment għal dak li huwa il-taħriċ. Jekku jaqbel jina nadilu din dan il-kompromess bil-miktub, it-tieni emenda orali Eh, nirreferi għal kompromess N fejn achieving full employment among the population aged over eh, 50 up to the legal retirement age and paid employment to 55%. Jider li jekk namlu din il-formulazzjoni nkunu edin namlu kontradizzjoni ġifiri meta wieħed eh, irrit li nilħu il-rata tal-impjik ta' 55% u meta jqabbilha mal-full employment. Għalhekk nixtieq li achieving ngħidu nbidlu hu nagħmlu aiming. U nieħdu l-kelma achieving billi ngħidu 55% employment Jekk intom taqblu ma' din l-emenda orali, il-kom kollox bil-miktub. Issa, fuq il-emendi ta' kompromess oħra, imma li fihom il-grupp SND mhuwiex eh, konċernat mod direttament, hemm ħafna minnhom li nistgħu naqblu magħhom nivvotaw nivvutaw favur, imma jibqa' xi ftit fejn maħniex qed naqblu u eh, bqajna ma qbilniex fil-fatt anki jekk għamilna kull sforz per eżempju fuq eh, l-età legali meta wieħed irid eh, jaħdem li lin mill-età legali tistgħu tifmu li aħna ma tantx nistgħu naqblu fuq dawn l-affarijiet. ċertu L-emenda ta' kompromess ġej nistaw naqblu maħħa jekk intom taqblu li konna split vote sabiex peress li aħna ġifri ma fermajniex il-kompromess, forsi inti tista taċċetta li kunem split vote. Unkunu nistaw nivotaw fuq parti minnu. Inkella mux se naqblu għax jidrinna li nkunu qegħdin ngħidu ħaġa u nkunu qegħdin fissru bil-maqlub. Għalek, anzi bekk dan ir-rapport aħna se nivutaw favur anki jekk fuq ċertu għaffajt maħniex qed naqblu għandna fema differenti, grazzi. Madam Lin, Sinjura Lin, u mbagħad is-Sinjura Bauer.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 punti li ma naqbilx magħhom, speċjalment fuq il-kwistjoni ta' kontra diskriminazzjoni li semmejt imbagħad l-emenda 169 imbagħad ir-rapport li għadda fil-plenarja fil-Parlament Ewropew li kienet jissejjaħ id direttiva ta' kontra diskriminazzjoni u dan kellu appoġġ sħiħ mill-Parlament Ewropew. U għalhekk kull ma tagħmel huwa intenni il-ħtieġa din id-direttiva. Jiena naf x'inhuma l-punti vista tiegħek fuq dan Issa, dak li għandu x'jaqsam il-kompromess għalle, jiena nirrekmanda li morru kontra, x'nipreferi l-oriġinali. Nipreferi l-paragrafu 13. U għalhekk ħan nirrekmanda li nivvutaw kontra il-kompromess għalle għaliex naħsbu li l-lingwaġġ huwa aħjar għat-fassil tal-kompromess. Imbagħad l-emenda kompromess N għal darboħra jena mux sodisfatta b'dan Iżda xorta waħda nemmen li jekk is-servizzi jaqblu nivvotaw l-emenda tiegħi 120 bħala addizzjoni u forsi s-segretarja tista' taħarsa lejn dan jekk l-emenda 120 tistax tiġi vvutata bħala addizzjoni l-kompromess N. U naħseb li dan ikun utli nagħtu ħarsa. Qed nitkellmu dwar arbitrary retirement ages. U forsi nistgħu ndaħluha bħala parti minnha għal kompromess N. Jien mhux ma kontx parti minn dan il-kompromess u għalhekk l-argument tiegħi huwa li la darba l-emenda tiegħi ma daħlix fil-kompromess mela l-emenda 120 tista' tiġi votata bħala addizzjoni. F'dak li għandu x'jaqsam il-kompromess B hija kwestjoni ta' min irawem tfal u naħseb li toħroġ li lin mill-kompetenza tagħna. Naħseb naqbel ma' sentimenti li huma marbuta magħha da toħroġ li l-in mill-kompetenza tagħna li ndaħlu tfal f'dan il-kuntest. Naħseb għal darboħra hemm punti li joħorġu barra mill-kompetenza tagħna u lek nirrikmanda il-grupp tagħna jivvota kontra. 175 jekk il-persuna li resqet l-emenda 175 e dawn, is-Sinjora Nielsen e u forsi staw tajdu li xi tfisser din l-emenda din għattiħu post familja b'rekonċiljazzjoni. Jien ma nifhimx rekonċiljazzjoni bl-Ingliż eżatt xi tfisser tajt il-kelliema. U għalhekk tkun utli x'qed nfissru bil-kelma rekonċiljazzjoni. Jien lesta nisma x'tajdu li x'tfisser eżattament iżda nifhem x'inhu raġunijiet warajha għalix tajdu li mux ikonna bis il-familji izdan ke relazzjonijiet kolla, mux bis dawk familjari. Izdan naħseb li dan il terminu rekonċiljazzjoni ma li xejn bl inglis ma jfisser xejn u forsi tistaw tajdu li aktar fuq dan. Grazzi l-Tomis għax li għamen. Grazzi. Ehm, Madam Bauer, pi Madam Mora. Eh, Signora Bauer, mbagħad Signora Mora. Köszönöm szépen, és akkor ott folytatnám, ahol <clears throat> Lina abba hagyta. Mela, jina għan eh, nħu spunt minn dak għalet eh, s senjura l-in jina kont rapporter fil-Kumitat tan-disa. Reconciliation, Family and Working Life. Se dan huwa eh, dinja il-qalba għonek hawnhekk l-affarijiet iktar importanti ta' dan ir-rapport għax in-nisa fl-istrateġija tal-2020 ma qatt ma nistgħu nilħquhom dawn l jekk inkomplu kif sejrin fis soċjetà tagħna jekk is-soċjetà tagħna ma jagħmlux forsi kbar il-kollettivitajiet lokali, il-gvernijiet lokali u reġjonali u l-gvernijiet ukoll nazzjonali hemm bżonn jittieħdu miżuri biex naraw kif inkunu nistgħu inlaqqaw u nagħmlu bilanċ bej ir rol tal-mara fil-familja u l rol tal-mara fil-qasam tax-xogħol. Hemm bżonn naraw kif ikonna iktar bilanċ bejn dawn iż-żewġ perspettivi, ġifiri nullu, natu iktar ċans l-nisa li jaħdmu skont ġifiri l-istrateġija 2020, eh, imma fl-istess ħin ma nat mux detriment tal-familja. Nishtiq nirringrazzja s-surman għax-xogħol li għamel anki għal fatt li l-emendi tagħna ehm, dawn l-emendi laqahom, laqas bissamilom bħala kompromess u għal daqsnat nixtieq nirringrazzjah għal dan l-isforz bieġifiri biex sibna kompromess. Sinjura, moħa l-ewwel. Jiena Sen kompli fuq dik li tkellmet il-Sinjura Bauer ġifiri e, fuq l-emendi numru taħħom li ġew bħala warra ġifiri li sar il-rapport ta' Thomas Mann li huwa wieħed komplu ħafna, imma wara li sar dan ir-rapport eh, ninsibu li l-emendi jirreferu għal fat bejn dan il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja, ġifiri biex ikun hemm kol-egwaljanza bejn iċ-ċittadini fl-Ewropa, situazzjoni tan-nisa, iżdiedu ċertu emendi li jirrikjedu anzi li qed jitolbu li ma jkunx hemm problemi bis-salarji meta jkun hemm ġifieri problemi mħabba l-familji jisu li n-numru ta' dawn l-emendi eh, li qed jakkumulaw jisom qegħdin imorru kontra lan eh, li kellna fil-bidu għax aħna xridna. Ridna li kunem gwaljanza fil-karriri. Ovvjament, l-igwaljanza wkoll fis-salarji, imma dak li huwa veru serju dak li qed naraw aħna li eh, żmien qed naraw meta jkun hemm pereżempju in-nisa li jkollhom it-tfal eh, il-fatt li jridu jitħsib it-tfal wara dejjem dbagħt il-karriera tal-mara. Għalhekk l edeja hija li din l edeja forsi tidħol f'xi emenda nitlob il-Thomas Mann biex jaraw x pereżempju per eżempju fl-emenda wieħed seba' tminja Eh, jew inkella f'xi oħr f'xi emenda oħra tista' tidħol din l-idea. pereżempju. l-emenda wieħed eh, ħamsa wieħed minja ħamsa paragrafu ħamsa hemm bżonn li nkun nisqu iktar fuq l-igwaljanza bejn il-karrieri meta qegħdin aħna nippruvaw nġibu ekwilibrium bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja dik tal-familja. Nixtieq nirringrazzja s surman Man għax-xogħol verament brillanti li rnexxielu jagħmel b'dan ir-rapport u nitolbu li forsi din l-edeja tidħol x'imkien. Grazzi ħafna. Děkuji. Ja bych chtěl poděkovat Tomasovi za práci. Grazie. U grazzi lil Thomas xogħol siwi li jagħmel. Il-tixjih u għadu u jibqa is-suġġett importanti għas-soċjetà tagħna tul ħajjitna u dan jinkludi l-aktar zaza prezenti hawn fil-kamra. Il-koll rridu niffaċċaw dan is-suġġett u għalek nirringrazzja lil Thomas taħt it-mexxija tiegħu Dan u eżattament dak li qed nagħmlu. L-anzjani rridu jkollhom sitwazzjoni indaqs fis-soċjetajiet tagħna. Kundizzjonijiet indaqs u fil-fatt ser ikollhom dawn il kondizjonijiet grazzi għal votazzjonijiet li qegħdin nagħmlu. Irridu naċċettaw ir-realtà iżda min-naħa l-oħra m'għandniex nagħmlu wedit fil-vojt li ma kunux nistgħu nżommu li huwa importanti biex ikun hemm sistema soċjali ta' dinjità hija suċċess ekonomiku u għal daqstant għandna bżonn riformi ta' sistemi ta' pensjoni tagħna. L-istess japplika għal servizzi soċjali u sistemi ta' servizzi soċjali. Hawnhekk ma nistgħux nibqgħu inserħu wis fuq istituzzjonijiet għandna nappoġġaw l-anzjani fid-djar tagħhom huwa importanti huwa li jkun hemm kollaborazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet ukoll fih dan il-familja. U għalhekk dak li nixtieq ngħid biex nagħlaq huwa li li sijar ħajappoġġa dan ir-rapport u nirringrazzja l darboħra lil Thomas Mann. Euh, je vais donner la parole à monsieur le, le rapporteur, mais avant... Nad il-kelma le rapporteur iżda qabel ma nagħmel dan nixtieq ngħid li hawnhekk għandna tim ta' ġurnalisti magħna li qed jagħmlu dokument fuq l-internet fuq ix-xogħol tagħna u nixtieq ngħid lir rapporter li l-emenda 120 ta' Sinjura Lin staqsitek taċċetta. Taċċetta bħala żieda bħala addizzjoni għal kompromess N. jiena nissuġġerixxi li l-ewwel parti tal-addizzjoni ta' Sinjura Lin għandha tintlaqa. Iżda din irridu naraw li hija kompatibbli billi namlu leġiżlazzjoni Ewropea li tmur lil in mill-diskriminazzjoni kontra l-anzjanità biex neħduha bħala żieda u nħallu barra t-tieni parti sal-leta tal-irtirar. Għax naħseb li din hija koperta f'partijiet oħra tar-rapport iżda mbagħad tkun ta' kontradizzjoni għal kompromess li aħna nippruvaw waslu. Iva, grazzi ħafna, grazzi kollegi. Grazzi ħafna għal l-approvazzjoni tagħkom naħseb li flimkien ipproduċejna rapport interessanti ħafna u ġdid f'dan l-aspett ma jitrattax il-żgħażagħ l-anzjani b'mod separat iżda b'mod b'approċċ maqut u naħseb li b'dan nkunu nistgħu waslu għal dibattitu interessanti fi Strasburgu u li jkollna ħin adattat għalih mhux lejn l-aħħar tal-mandat meta ma jkollniex ħin biex nitkellmu. L-emendi orali ta', ta François nista' napoġġhom suġġerixxa li għal talimtu l-ħajja namlu punt partikolari, mandiġ problema ma dan, rridu nara għodu attenti għal-lingwaċ, iżda nissa naqbel ma l-ideja fundamentali. It-tini punt, il-55% bħala minimu, inti għat li għanna nżidu ma dan, il-koll ovvjament nishtiqu li kunem aktar impiegi, għatmanna morru l-ura mill-wedda tagħna li kunem impiegs, sħiħ, iżda rridu naraw kif dan ħajżvolġi Mbatt fil rigward il-kompromess ġe jiena ma naħsibx li hemmhekk nista' nilħaq bil fuq dan il-kompromess. Iżda fortunatament irnexxina neħqo bil fuq il-bqija. Mbatt fil-kwistjoni ta' kontra diskriminazzjoni m'għandix problemi. Iżda li jkun hemm aktar fuq dan ma tantx naqbel. Nkun kuntent jekk il-leġiżlazzjoni li diġà adottajna fuq livell Ewropew tiġi implementata fuq il-livelli tal-Istati membri. Aħna l-koll naqblu li mannix naċċettaw diskriminazzjoni bazzata fuq l-età. Inti li tappoġġa l-emenda 13 iżda mbagħad mhux l-emenda kompromess O, ħadd nota ta' dan, dan huwa natura tal-kompromess wara kollox, kultant taċċettaw kultant imbagħad tikseb fuq sma oħra. Ta' darba qbilna fuq kompromess, nixtieq nirtira lura dan il-kompromess li għandek semmejt. Il-kompromess enne li nżidu mbagħad l-emenda 120 naħseb li nistaw nitkelmu dwar dan illejla. Mbatt fuq l-emenda 175 bħalma qalet Edith Bauer fuq il-rekonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u ħajja tax-xogħol din hija xaġa importanti ħafna lina. U tippermettilna li naqblu fuq ħafna affarijiet dan il-rapport tal-Komitat ta' Drittijiet tal-Bniedem fuq 178 eh, u 185 fuq l-importanza tal-ugwaljanza għal-karriri, irridu noqdu attenti għal-lingwaċ, nistaw naħdmu l-lejla, nirringrazzja l appoċ li esprimejt bħala ex tabib taf xi tfisser eh, li jkollok dan il-kumplessitajiet dan il-qasam u fuq il-proposta ta' ġenet li neħħu tieni parti ta' 120 u eh, ma ndaħlux fi fizzida jena rritna ta' ħarsa lejn dan. Iżda naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għandna rapport eċċellenti. Tajjeb wis naħseb bekk il-votazzjoni da' timxie ħarir u bekk inkomplu dan il-punt għada eh, fil-ħodu bekk issa niġu għal punt numru 5 tal-agenda tagħna u għalhekk nixtieq li Sur David Kaza bħala e, rapporter issa jippreżentana il-40 emenda li ġew imresqa hemm ukoll żewġ emendi ta' kompromess li huwa ipprepara qed nitkellmu hawnhekk fuq opinjoni li se nidvutaw għalija għada wkoll jekk kollox imur sew Jiena naħseb li il-fatt li qed nitkellmu fuq din l-opinjoni llum sur kaza eh, hija xi ħaġa sinifikattiva għax illum il-Kummissjoni qiegħda tagħmel eh, ħafna proposti f'dan il-qasam u anki il-fatt li għandna l-protesti fi Brasils illum eh, qed naraw li l-awtoritajiet hemm bżonn jiċċaqalqu fuq dan is-suġġett. Il-rapport tas-Sur Fejju ukoll għandu jiġi adottat meta ikun hemm il-laqa tal-4 u 5 ta' Ottubru jiġifieri bekk għandna ċans li aħna ninfluwenzaw dan. Sur każa fidejk. Grazzi, President. Ehm, qabel um, xejn um, ehm, niddejja nitkellem waqt li jkollna rappresentanti tal-medja uh, eh, preżenti b'dan il-mod, ma naħseb li l-lum ma natajnix il-possibilità li nbidlu l-aġenda, li nissuġġerulek item ieħor fl-aġenda u li laqqas ħadd il-possibilità li it-tina ċans nesprimu x'kienet il-point of order tagħna, naħseb dan huwa inaċċettabbli u nispera illi ma, ma nerġawx niġu f'dan l-istat għaliex li wieħed qajjem point of order u chairperson ma tismax għall-inqas x'inhu il-point of order fuq l-aġenda li aħna xtaqna li proponu għajti mill-lum ieħor ma dak li proponajt il-najnt naħseb li dan huwa inaċċettabbli. Now with regards to, to my report, yes, as, as you said... This... Kifat huwa sinifikattiv li il-rapport uh, tiġi diskuss illum kellna numru ta' emendi u l-maġġoranza tagħhom nilqawha mill-emendi li tressqu tawna valur mizzjum, tunu għos nara illi eh, stajt naqbel maħom. Stajna nsibu kompromess fuq emendi li tresqom il-Onorevoli Gruni kofferati warren paragrafu tlieta fuq il-valutazzjoni tal-budget. Għal dan ir-rigward naqblu li valutazzjoni bħal dan għandu jħon konsiderazzjoni protezzjoni soċjali u sistema tal-pensjonijiet. Għanna nizguraw il-sistemi li konna ma jkunux bis sostenibli imma ikunu kol adekwati u siguri għad ċittadini Ewropej. Issa dwar paragrafu numru 7 u l-insibu kompromess hija ħaġa kemm xejn aktar diffiċli riżultat tan-negozjati li kellna kienu li sistemi ta' sanzjoni għandhom jeskludu fondi strutturali sabiex nil gżazzjoni għajnuna imma mux nillimitaw edukazzjoni u taħriġ. Barra minnek, sistemi ta' sanzjonijiet għand mandomx eh, jeskludu l stati membri milli jihdu sem fil eh, teħit ta' deċizjonijiet. Jina sodisfat dal-kompromess u nittama illi dal-komitat jibat senjal ċar fuq dil-kwistjoni. Kenna u kol emmendi ulterjuri li jċaraw il-pozizjoni tagħna fuq prattiġi tal fis-settur finanzjarju, l-ħtieġa illi proġetti pal dawn jaqtaw qalb dawk li jixtiequ jieħdu riskju żejjed għal dak nixaqsam mill-tkabbir u sostenibilità. Kull paragrafu ieħor li jsejja għal statistika eh, valida fuq kwistjonijiet għandhom xaqsmu mal-impjiegi u li dawn għandhom jiġu prezentati b'mod xieraq. Naħseb nista' nieqaf hawnhekk m'għandix biżejjed ħin. Minħabba din eh, tibdil fl-agenda, grazzi l-Shadow Rapporters għall appoġġ tagħhom u l-kollegi kollha f'dan il-Kumitat u issa qed nistenna ovvjament kommenti minn membri oħrajn fuq il-rapporti għaj. Merci beaucoup, uh, Monsieur le Rapporteur. Grazie ħafna, Sur Rapporteur aħna għanna ħafna ħin biex nisimaw l-argumenti tijak kolla. Signora Rapti. Sas ευχαριστώ κυρία proedre. Ε, να ευχαριστώ. Grazie, Signora President. Ningrazzja rapporter ta' xogħol eċċellenti tiegħu għax jekk ma jkollokx dokument validu pala bażi għal xolok, jagħmilha diffiċli ħafna li tressa emendi. Jiena xtaqt ukoll nirringrazzja li shadow rapporters l-oħrajn involuti fil-proċess għal kooperazzjoni eccellenti rew. Nħu gost bil-kompromess emenda numru 2, l-emenda ta' kompromess numru 2, illi titkellem dwar id-dimensjoni soċjali tal-governanza ekonomika. Nħossu kol li hemm bżonn nisqu fuq punti illi tkellimna ma' ma' Senjura Beres femendi konġunti li ressaqna li inklużu l-impjiegi, miri għall-impjiegi, koordinazzjoni aħjar bejn programmi ta' konverġenza nazzjonali u li jikkonsidraw ukoll dak li hemm inkluż f'Ewropa 2020 u fil-linji gwida għall-impjiegi. U importanti ħafna illi Nsemmu wkoll il-klawzola orizzontali soċjali fit-Trattat tal Lisbona. Issa dak għandu x'jaqsam sanzjonijiet, l-emendi ta' kompromess jitrattaw dal-punt b'mod tajjeb ħafna u naħseb nistgħu nkunu ottimisti. Aħna nħossu illi dimensjoni soċjali se jkun inkluż u li l-impatt soċjali se jkun ukoll imtaffi sa ċertu punt. Ukoll rridu niżguraw li jkun hemm livelli għolja ta' impjiegi wkoll. Sabiex nagħlaq Xtaqt ngħidilkom x'inhi l-opinjoni tiegħi fuq il-proċedura jiena inħoss illi meta hekk kif għaddejjin minn sitwazzjoni hekk diffiċli bħal dik tal-lum, irridu niżguraw illi il-kontenut jew aħjar is-sustanza tieħu l-preċedenza fuq il-proċedura u l-format. Grazzi. Merci, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Grazzi, hemm iktar nies li jixtiequ jintervjon Iva Sur Elmer u bat is-Sur Kreuzmann. Well, uh, thank you, Madam. Grazie, Signora President. Qabel ma nitkellem fuq rapport kaza jina naqbel perfettament ma l-opinjoni tal-kollegi illi ma ħadux goz bil-mod kif inti meċċejt din il-laqa mod muxxira. Issa so biex indur fuq ir-rapport kaza mħafna x-nistaw ngħidu u jiena m'għandi l-ebda intenzjoni li naħli ħin fuq punti li semmew. Però xtaqt nitkellem fuq xie zewċ emendi jew tlieta. Mod partikolari dan numru erba li tajt fil-waqt il model soċjali Ewropew huwa importanti l-kompetittività dinija, l-kompetizzjoni dinija. Kont sorpris nara dal-kellim u anka kellini verifika u x'nilbes in-noċċali. Nemmnu aħna il model soċjali Ewropew huwa tant ass importanti għal kompetizzjoni dinija il-modell soċjali Ewropew iżid l-ispejjeż fl-Unjoni Ewropea u jżid ukoll l-ispejjeż ta' welfare. Jista' jkollok dibattitu fuq din hijiex ħaġa tajba jew le u x'prezz li valla pena nħallsu, oħrajn jaqblu oħrajn le, però li tissuġġerixxi li dan huwa qas prinċipali għall kompetizzjoni malija ma juri li għaw ċertu l-litterizmu ekonomiku ħaġa tassew ridikola li li ma naqra bħala mhux ħażin. ta' 22 li nwaqfu gruppoli mill komissjoni sabiex niġġieldu il-frodi soċjali. Meta taqra il-definizzjoni ta' frodi soċjali qed insejħu level Ewropew stazi għal daħna xaqsam ix-xogħol madwar l-Istati Membri fejn hemm impożizzjoni sħiħa u dan juri li din hija proposta li taħsadna u toħloq aktar u aktar korpi sabiex jgħamlu supervizjoni fuq kulħadd u kollox. Però emenda 25 ukoll tħassibni mhux ħażin nipprovdu koordinazzjoni għal deċessa politika ta' pagi madwar l-Ewropa. Jekk iridu l-istimembri jkunu kompetitività, żgur m'għandniex bżonn koordinazzjoni bħal din fil-fatt qed ngħaddu għal pajjiżi pagi aktar baxxi u ngħidu ħanamlu regoli, regoli li waqfukom illi tistannew billi tikkompetu fis-suq Ewropew. Għaliex aħna mhux se nippermettulkom li tużow vantaġġi kompetittivi, ġifieri pagi aktar baxxi, spejjeż aktar baxxi għal pagi. Niskuza ruħek għan għod nirrepeti ruħi, kif najdu dan ħafna drabi tal-komitat, ħafna mill-li namlu, mandux jaqsam mal-impiegi, mandux jaqsam mal-qat. U l-Unjoni Ewropea għet irreġistra suċċessi kbar sabiex tipprovdi il-qatt, però mhux qed nagħmlu suċċess biex nipprovdu postiet ta' xogħol. Is-Sur Kreuzmann. Grazzi ħafna, Sur Sinjura President l-ewwel nett. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Kaza għal xogħol tiegħu. Prezenta proposta ida ħafna illi it-paċi tajib anka mal-rapport mill komitati Ikon U importanti li nsaħħu l-patta stabilità u tkabbir u nimponu sanzjonijiet sabiex il-miri nilħuhom. U dan huwa l-unika mod kif nistgħu niksbu tkabbir fuq medda twila ta' żmien u anka l opportunitajiet ġodda. Imma dan ukoll għandu jkun igwiddat mill-sitwazzjoni differenti li tvarja bejn stat membru jew ieħor u li tipproponi kriterji pal kriterju ambjentali u derogi sabiex niksbu effetti fuq medda qasira ta' żmien ħad tigrava situazzjoni fi żmien immedjat. Stat li għandu ċertu ammont ta' dejn mhux se jkun jista' jħallas benefiċċji u pensjonijiet fil-ġejjieni. Għal daqstant huwa importanti illi neħelsu minn kontribuzzjoni net li tkun olja wisq u situazzjoni net ta' dejn oli sabiex ikonna situazzjoni bilanċata fil-ġejjieni. ma nistawx nasbu li nistaw solvu problemi billi nżidu d-dejn, irridu nizguraw li d-dejn ma jkomplix xitla. U għanna niformaw model soċjali ġdijt, jina ma naqbilx ma kull emenda li sejħu għal konsiderazzjoni tal-budget u li din ikolla effett pozittiv fuq is-sistemi tas-sigurtà soċjali. Ma tistax taħrab minn ħtieġa ta' austerita fil-budgets. Kif qed jaraw l-Amerikani propju bħalissa. U jekk tkompli tieħu pass il qoddim u tnejlu ra mista tasal imkien. U nsejħu li nwaqfu gruppi ta' esperti f'ċert emendi, jien ukoll naħseb li dan mhux se jsolvi l-problemi. U għaldaqstant, sfortunatament, jiena mhux se nkun nista' naqbel mal-kompromess fuq paragrafu 7 għaliex jinkludi jess eżenzjonijiet. Madana kollu xaqt nirringrazzja l sur Kaza għal konċessjonijiet li għamilu għal flessibilità li wera waqt il-negozjati. Sabiex nala, permettu li najt illi jiena kontra li nikkoordinaw politika għal dak xaqsam pagi u salari madwar l-Ewropa li qed jipproponi sur kofferati il-pagi jiddeġedu fuqhom l-imsejba soċjali. U ma naħsibx illi Awtoritajiet nazzjonali u Ewropej għandhom ikunu involuti f'dana kollu. Dan ikun eżerċizzju bl da punt. Jena naqbel kol ma' Sinjura Harkin illi l-effetti tas sanzjonijiet u l-effetti fuq ħaddim individwali għandhom ikunu evalwati qabel ma jkunu posti. Mixi doħza. Is-sur de Rosa laħar kellim għaw xi iktar interventi, is-sur de Rosa. Mbagħad is-sur Koza sabiex jalaq. Sur De Rosa. Okay, uh, thanks, thanks very much. Um... Grazie ħafna. Naħseb huwa hija ħaġa sinifikattiva li qed niddiskutu din uh, l-opinjoni llum fil-jum meta l kummissjoni nidiet is-sitt proposta għall governanza ekonomika. Xi ħaġa illi aħna bħala Parlament uh, involuti fil-proċess ta' kodeċiżjoni fuq u naħseb li huwa importanti illi nuru l-Komissjoni, għamenu minnaħa ta' dan il-Komitat, illi mhuwiex possibbli illi tibni soċjetà deċenti purament fuq l-idea illi is sellef fużiet id-deficit sanka skonċi kriterju artifiċjali. Jina mux għet nitkellem kontra konsolidazzjoni ta' deficits, mux għet nitkellem dwar naqis ta' d-dejn, sempliciment għet najt li jemżon n konsiderazzjoni l-fat li l-Europa hija ħaġa l-għandha xtaqsam ma' soċjetajt Ewropej, mux biss l-ekonomija Ewropeja. Għal daqstan nasab li l-argumenti li saru mill-kellima li tkellmu qabli ma jirriflettux ir-realtà ta' xi kawża eżattament il-kriżi li ninsabu fiha nitkellmu fuq il-letterizmu ekonomiku U dan ġej minn xaħat li appoġġa id-deregolamentazzjoni fl-Parlament. Jena li ħaġa stramba ħafna din. Hija deregolamentazzjoni illi waslitna fid diżastru qegħdin fih illum. U ċertu pajjiżi nafu li jinsabu f'xifer falliment, mhux minħabba flus li nefqu, imma minħabba l frejjes li nefqu l-banek. U dawn huma istituzzjonijiet li sserqu liċ ċittadin Ewropej mill-ġejjini tagħhom. U ma nafx kif nistgħu nitkellmu kif tħaddidna llum. Qed nitkellmu fuq ekonomija illi għandha tiegħu konsiderazzjoni ċittadini individwali u anka eh, servizzi saf fejn nista' nara jien il-proposta tal-Kummissjoni tal-lum mhumiex qed jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jindirizzaw l-approċċ bilanċat li għandna bżonn. Mhux biżżejjed li jgħidulna għandna neħħu d-deficit ta' 3% u d-dejn jitnaqqas għal 60% sa' sena jew oħra u ma jirriflettux fuq x'effett se jħallu dawn fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini fuq il-child care u l-effetti illi ħajħallu miżuri bħal dawn. Għal daqstant nistenna dibattitu fuq xi proponiet il l-lum u xtaqt ngħid li għadak naxaqsam il-grupp tal-SND il-proposti sissa mhumiex bizzejiet. U jekk irridu illi daw l-affarijiet jgħaddu malajr kemm jista' jkun mill-Parlament Ewropew ħankonna bżonn insibu kompromess. Bekk spiċċajna mill-kellima u nixtieden ir-rapporter biex jikkonkludi diskussjoni. Grazzi. Thank you, Madam President. As you can see... Mazzi ħafna, Sinra President, kif tista' tara. Għanna ħafna emendi. U kelli nasal għal konklużjonijiet dwar kompromessi, ovvjament. Jiena naqbel ma dak kollu li ntqal anka Missur Helmer minn Roger innifsu li semma per eżempju emenda 25 fuq il-koordinament tal-politika fuq il-pagi. Hawnhekk jiena ngħid li m'għandniex nifvotaw favur, ma naqbilx mal proposta tiegħu. Fuq emenda numru 4 mill-President tagħna, Signora Beres, il-modell soċjali Ewropew hawnhekk hija ħaġa ambigwa għall-aħħar ma naħsibx li hemm modell soċjali Ewropew per se, pero ovvjament dan kollu ma jagħmilx xi ħsara kbira li rapport u nistgħu nivotaw favur. Imma dan ovvjament kulħadd liberu biex jivota kontra kirit. Pero ma tagħmel is kollox naħseb li din hija opinjoni valida anka grazzi għall emendi li ċevejt, ħat gost ħafna bil-kompromessi li nkisbu fl-aħħar jiemu sigħat u issa qed nistenn ovvjament riżultat pożittiva ta' filgħodu grazzi. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, nous votons. Merci, ħafna, sur rapporteur, mela nivotaw kif edna għada eh, fuq din l-opinjoni. U ġifiri naraw din il dan il-kumitat kif jaġixxi. Mela, b'din l-agenda tal-lum aħna spiċċajna naddu għal-punt numru 6. Se niltaqaw ma eh, dawk nis li preparaw studju fuq il-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 Martin Xirħar u Sur Dolz eh, preparaw dan l-istudju dwar il-protezzjoni soċjali bħala stabilizzatur ekonomiku. Eh, Sinjuri, nixtieqkom t prezentawna dawn ir-riżultati issa. Sur Aċol Fidek. Okay, thank you very much. Uh, Grazie ħafna. Eh, signori, eh, Signora president, Signora, eh, Signori deputati, istur sur Leni ma setax jiġi mħabba l-strajk imma xorta aħna nistaw neprezentaw l-istudju tagħna fuq dan ir-rwol tal-protezzjoni soċjali pal stabilatur ekonomiku dan huwa studju li analizza dak li nafu dwar ir wol tal-protezzjoni soċjali anki l-miżuri disk ta' diskrezzjoni li ġew adattati fis-suq tax-xogħol matul il-kriżi anki fl-ekonomija kollha fil-fatt. Ir-rapport jibda billi jikopri l eh, il-riżultati li nafu bihom dwar dan is-suġġett naraw u kol ġifiri xinuma eh, dawn l-affarijiet eh, importanti f'dan il-rapport. Il-rapport kollu jagħmel distinzjoni bejn miżuri diskrezjonarji ehm, il-fatt li ikonna benefits tal-unemployment it-tassazzjoni u mbagħad miżuri ta' diskrezzjoni jiġu introdotti meta jkun hemm xi kriżi biex ikun hemm iktar stabilizzar tal-ekonomija. Aħna rajna li xi żewġ terzi ta' dawn il-miżuri dejjem imorru għal affarijiet għandhom x'jaqsmu ma' affarijiet soċjali u affarijiet ta' taxxa l-istati membri aġiċċew tamalaj b'mod anki um, komplut biex jippruvaw ittaffu il-kriżi ekonomika kemm fil-ekonomija fil kif ukoll fuq il-problemi fuq is-suq il tax-xogħol. Dan iġifiri hija parti mill-aħbar parti mill-aħbar tajba. Fir-rapport Eh, issibu wkoll x'inhuma dawn il-miżuri eh, discretionary measures li ġew adottati bejn l-2008 u l-2010, speċjalment dak li għandu mal-politika soċjali, il-benefiċċji eh, il-politika għal suq tax xogħol iktar pertinenti u anki miżuri li ġo adottati bitnaqis ta' taxxa anki il-labor cost sabiex il-suq ta' xogħol jiġi iktar stibalizzat. Fir-rapport isibu dan id-dettalji kollha hemm ukoll estimi tal-konsekwenzi jew l-effetti fuq il-GDP tal-Istati Membri tal-Unjoni u anki kif svolġa s-suq taxol xogħol f'dawn il-pajjiżi naraw impatt qawwi. Meta wieħed iqis kif dawn il-miżuri ikun hemm interazzjoni bejniethom fl-Unjoni Ewropea jidher li hemm xi valur miżjud meta ġifri inti tara s-suq intern u l-ekonomiji miftuħa li naħdmu bjom fil-Unjoni Ewropea. Ġifiri, l-linji ta' politika ikunu iktar effettivi għax ma jkunux qegħdin jiġu implementati fuq abbażi għalihom ġifiri waħidhom dawn il-miżuri u kol jġibu jistabilizzaw is-sitwazzjoni għax jħolqu iktar xogħol u punt importanti eh, huwa e, f'dan kollu huwa it-timing meta wieħed għandu jimplementom dawn il-miżuri ta' eh, diskrezzjoni. Um, issa nisimgħu il-kollega. Grazzi. Fuq it-timing, meta wieħed għandu jimplementom dawn il-miżuri, hemm ċertu aspetti importanti, ġifiri il-natura temporanja tal-istimulus, ġifri dan ikun għandha tkun miżura temporanja biex tgħin il-kriżi għax inkella ikolla effett ehm, bil-kontrarju. Hemm xi perspettivi li qed irid iqis eh, marbuta mat-timing li forsi joħolqu problemi. Per eżempju, minn meta timbeda miżura politika bċertu miżura dis diskrezzjonarja hemm il-proċess politiku li jieħu żmien, allura ikun hemm ċertu lakuni biex ngħidlek li ma jkunux qishom qegħdin ilaħqu il-miżuri li jkunu qegħdin jiġu implementati għal ċertu pajjiżi rajna li kienem dawn ġabu xi problemi wkoll l-implementazzjoni tagħhom kienu dawn il-legs differenti fil kienem ġifiri leg ta' recognition leg ta' deċiżjoni u leg ta' implementazzjoni u għet jista' jaqsam din il-problema f'dawn it-tlet tipi ta' lakuni imma meta wieħed iqis ġifri l-effetti tal-kriżi u kemm seddu mill-kriżi, dawn il-problemi ma kienux daqshekk importanti. L-affarijiet u koll miżuri temporani għax dawn il-miżuri kienu edin jirikredu budget fiss u ma kellhom xi komplu wara il-kriżi tispiċċa. Intom għandkom table fir-rapport fejn qed naraw meta ġew daħla dawn il-miżuri, meta ġew implementati, fil-fat l-effett tagħhom eh, rajnieh fl-2009, ħafna drabi f'ċertu pajjiżi anki fl-2010. Biex wieħed jkompli jiċċekkja fuq l-implementazzjoni u anki l phase out meta daw se jispiċċaw, aħna ħadna l-kas tal-Belġju u tal-Olanda, fejn rajna li anki l-phase out eh, meta jiġi pjanat minn qabel eh, mhuwiex eh, fiss kien hemm ċertu miżuri li tkomplow f'dawn iż-żewġ pajjiżi ma din hija xi ħaġa li naraw f'pajjiżi oħra wkoll dan imħabba il-fatt li l-kriżi għadha magħna minħabba problemi oħrajn ukoll il kuntatti u kol kif dawn jizvolġu. Għalek, meta għet jis kollox, l-stimulus kien tajjeb imma il-phase out għadu għaddej, ġifri għal-istradna ma nistawx nħdu għana konklużjoni dwarom. Il-tqabbil bdejn l-Istati Uniti u l-Europa issa se jitkellem fuq il-kollega tiegħek, grazzi. Grazzi ħafna Martin, kompli dak li nsejħulu l-automatic stabilization stabilizzazzjoni automatika. Kontrarjament tal-miżuri ta' fiskali hawnhekk mhux qed niffaċċjaw il-problema tal-timeliness għax dawn l-istabilizzaturi jaħdmu kif b'mod automatiku. Dan jiġri b'modi differenti. Għanna il-benefiċċji tal-qat, tal u anki il-salari għalhekk aħna nqablu il-kemm huma kbar dawn il-miżuri u għamilna bil bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Aħna rajna ġifiri konsiderazzjonijiet ta' it-tħul, it-tħul fil familji naqas e, minn 5% u mbagħad hemm ukoll dak li ngħidulu ix-xokk tal qat fejn għandna żieda ta' 5% qed nużaw microsimulation models għal pajjiżi tal l-Unjoni Ewropea u il-taxi mal istati Uniti u l-Euromod għal pajjiżi tal-Ewropa naraw kif nistaw nikkalkulaw disposable income, l-istabilizzazzjoni tagħhom li jiġru wara li kun hemm dawn il-tibdil kbir fit tħul. Issa qegħdin inqablu l-income shocks fuq in-naħa tal-xelluk dan huwa proportional ta' 38% fil-, -fil l-Unjoni Ewropea u 32% fil-Istati Uniti. Ġifiri, għawnek qed naraw kemm ikun hemm assorbiment possibbli b'dan il-mod ta' trasferiment. Id-differenza hija ta' 6% eh, bħala perċentwal qed naraw li ħafna drabi nasbu li r-riżultati tagħna huma anzi l-effetti huma iktar ola fl-Unjoni Ewropea, imma mir-riżultati qed naraw mod ieħor. Issa fuq il-qatt differenza bejn Ewropa u l-Istati Uniti hija ikbar hawnhekk għanna eh, disposable income eh, stabilization ta' 47% fil-mija fl-Unjoni u 34% fil-Istati Uniti. U Ovvjament, il-benefiċċji tal-qat għamnek għandhom ruol importanti ħafna dan l-istabilizzar tal-inkam għax jassorbu 19% ta' dan ix-xok tal-qat u fil-Stati Uniti huwa biss ta' 7%. Issa, jekk kien wieħed iqis dak li msejjaħ il-country decomposition, l-ammont ta' dan l-istabilizzazzjoni E, varja ħafna bejn il-pajjiżi il Ewropej, hemm ħafna affarijiet simili naraw li dawn l-istabilità automat automatiċi e, jkun hemm differenza bejn il-pajjiżi ta' tramuntara u ta' nofsinhar, l-lower average income juri li il-familji jkunu iktar vulnerabli għal problemi u l-kriżijiet. U fil-pajjiżiet ta' tramontana hemm iktar stabilizzazzjoni, per eżempju Danimarka araw l-aħjar waħda manki dan naraw ukoll f'pajjiżi eh, oħra tal-Unjoni. Issa, x'inhu l-implikazzjonijiet fuq il-politika naraw li ovvjament il benefiċċji eh, għal min ma jaħdimx ovvjament huma importanti u fl-Europa dawn wieħed jista' jqabbilhom ma tantx varjaw. Issa ta' min qed isaqsi jekk dawn l-automatic stabilizers u mhix dejjem aħjar. Nistgħu ngħidu li jista' jkun hemm ċertu edeja ta' nuqqas no, ta' inċentiv imma Eh, din l-inizjattiva wieħed irid tqisha b'mod pożittiv u mhux eh, perspettiva normattiva. Fuq issa il- eh, it-taxxa dakka li għandu x'jaqsam mal l-affarijiet fiskali u daw kif influenzaw ġifiri dawn il-miżuri ta' diskrezzjoni insibu relazzjoni negattiva bejn l-ammont ta' dejn u anki il-budget ġifiri eh, eh, il-livelli ta', ta, ta djun meta għet jisu kol il-deficit tal-budget. Nafu li fċertu pajjiżi ġifiri tnaqsu il-taxxi Rajna dan li jisiru f'ekonomiji anki avvanzati, ġiri għet jista' jgħid li dak kollu li rajna f'dawn l-aħħar snin mux se jirepet ruħi, ruħu fil-ġejjeni qarib. Jekk intom tatu daqqatajn slide li, li, li ġejja meta qed naraw dak li qed nasbu li se jiġri sal-2015, naraw ħafna pajjiżi li għandhom livelli ta' budget deficits li huwa ta' 5% u għal dak li huwa livelli tal-dejn jilħaq ta' 100 Grazzi ħafna, Mattias. Um, Issa fuq ir-rwol u tipi differenti tal-protezzjoni għal qatt xogħol qed jaqdu għal rotot differenti ekonomiċi, speċjalment għal ħaddiema differenti għal dawk li għandhom kontrat fiss u dawk li m'għandhomx. L-ewwel ma nagħmlu huwa qabbila tal-dawk il-benefiċċji ta' qiegħda ta' dawk li huma impjegati bil-records differenti Imbagħad naraw il-benefiċċji li kisbu qabel il-kriżi u dawn huma aktar esklusivi mis-sistemi ta' appoġġ minimu, speċjalment f'dawk il-pajjiżi li ma jipprovdux appoġġ ta' salarju minimu iżda dan joffru deposits għolin ħafna għal protezzjoni soċjali mbagħad f'dan rigward. Tistgħu taraw li dawk li huma l-aktar esposti għal riski ta' għat huma dawk li huma l-inqas imħarsa. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan nanalizzaw aktar bit-dettall milli meta nippruvaw naraw x'inhu ma dimensjonijiet different, differenti fis-swieq Ewropej għal kuntratti temporani iżda mbagħad marbut ukoll mal-kopertura -kopertura għal għat u l-benefiċċji ta' assikurazzjoni li jistaw jiġu eh, meħuda mill dawk il-ħaddima fil-tieni segment tas suq tax-xogħol. Dan eh, japplika l-aktar għal dawk il-pajjiżi fin-nofsinhar fejn hemm problemi fil-benefiċċji soċjali u anke marbuta mal-qatt u għalhekk ma tantx jista' jkun hemm stabilizzazzjoni hemmhekk. Miżura ta', poli ta politika li ġiet adottata tajba eh, turi li dan rapport qed japprova l-effettività qed nimxu b'mod pożittiv iżda il- kuntratti temporani ma tantx għandhom benefiċċji minħabba dawn l-arranġamenti istituzzjonali. Nixtieq ngħaddi għal konklużjoni issa u għal rekomendazzjoni ta' politika li nishtarru minn dan l-istudju tagħna. L-ewwel net nistgħu ngħidu li il-miżuri awtomatiċi u ta' diskrezzjoni jistgħu jistabilizzaw l-ekonomija u s-suq tax-xogħol fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u nistgħu naraw ukoll li dan eh, jiġib ċertu prezz għaliex hemm ħafna flejes li qed jinġamaw, iżda fl-istess ħin nistgħu ngħidu l-istabilizzazzjoni ta' dħul mhijiex simmetrika. U qed tkun ta' benefiċċju għal dawk li għandhom e, rekord ta' impik tajjeb, da mbagħad ma tkunx tajba ħafna għal dawk li għadmu għarra, jew dawk li kienu qiegħda xi darba oħra u ma tantx huma integrati tajjeb fil-protezzjoni soċjali. U għalhekk din fir-rakkomandazzjoni hija punt li tidu tqisu biex ikun hemm stabilizzazzjoni awtomatika u anke biex il-protezzjoni soċjali tkun aktar universali u naqsu l-diskriminazzjoni bejn dawk li din l-iktar marginalizzati fis-suq tax-xogħol. ċertu stati membri, mod partikolari, qed nirriferu għalihom, u fit-tieni sejba tagħna najdu li l-stabilizzazzjoni automatika hija ħaġa pożittiva iżda prezz qares li rridu naraw. U rridu nqisuha meta jkun hemm dan it fassil rridu nqisu wkoll l-implikazzjonijiet fiskali u anke l-kwistjonijiet ta' inċentivi. L-istess japplika għal miżuri ta' diskrezzjoni, prezz qares nħallsu għalihom ukoll, u forsi kwistjonijiet ta' inċentiva għal tibdiliet strutturali li jiġu maġla waqt kriżi. ħaġa li nistgħu nikkonsidraw hija li jkun hemm miżuri ta' diskrezzjoni li jkunu marbuta għal ċertu indikaturi tal-miri tagħna bħal pereżempju l-iżvilupp tal-GDP biex bekk ikun hemm miżuri ta' diskrezzjoni b'mod f'waqtu iżda anke biex ikun hemm phasing out f'waqthom biex ma jdumux wisq għal stimoli fiskali għal żmien twil wisq dak li għandu x'jaqsam il-livell Ewropew u l-Parlament Ewropew b'mod partikolari qegħdin naraw roadmap partikolari hemm rwol li l livell Ewropew irid jaqdi biex bekk l-istati membri jagħmlu sistema xirqa għall protezzjoni soċjali jisu distak fuq is-suq tax-xogħol li huwa li jeżisti fis-suq tax-xogħol Ewropew. U huwa importanti wkoll li nistabilixxu sistema xirqa ta' stabilizzazzjoni awtomatika meta jkun hemm eh, bżonna biex bekk nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għaddhom min fil-ħin marbut l-iktar mal-miżuri ta' diskrezzjoni. Jista' jkun utli ħafna li nagħmlu evalwazzjoni tal-iżviluppi fl-ekonomiji Ewropej u fis-swieq Ewropej flimkien biex bekk ikun hemm pakket koordinat ta' miżuri ta' diskrezzjoni li jidru aktar effettivi u aktar effiċjenti milli azzjoni iżolata mill-gvernijiet Ewropej. Grazzi. Merci de cette présentation euh, très complète. Euh, Grazie ħafna għal din prezentazzjoni komprensiva ħafna. U issa nistgħu ngħaddu għad-dibattitu. Sinjura Mohan. Sinjura President, inti għadek kemet li l-prezentazzjoni kien komprensiva u kompleta iżda jiena ftit diżappuntata min-naħa tiegħi. Qed naħseb dwar l-interpreti li kellhom il-laħqu ma dan il ma din il-prezentazzjoni densa ħafna komplikata ħafna ma kienx faċli l-interpreti, kien xogħol diffiċli ħafna. U kont qed nagħti ħarsa lejn id-dokumenti li ġejna motija u diżappuntata ħafna li qed nara li l-prezentazzjoni kienet ibbażata fuq grafs u fuq tabelli li ma tantx huma faċli li wieħed jifhimhom. Għaliex huma stampati bil-iswed u bl-abjad ikun aħjar kieku kien bil-kulur, iżda meta jkunu bl-iswet bl-abjad fuq il-karta li għanna u d-diemna, imbat ma tantx huwa faċli li wieħed jifhimhom. Jinkun ma imma stajtx nifhem aktar ċertu punt, ma stajtx insegwi. Kien hemm referenzi għal pajjiżi speċifiċi iżda bilkemm tista' taqra r-rabtiet li provajtu tagħmlu ċertu każi tista' tajt laqas tista' tajt l-isem tal-pajjiż linja partikolari u biex nkun onesta jiena dizappuntata ħafna. Tassaw nħoss li dan ħassar il-prezentazzjoni li għamiltu Għallix ma stajniex nsegwu. Sinjura President, permettili eh, nispiċċa il-diskors tiegħi. Provajt nkun diskreta u provajt nara jekk hemmx overheads, jekk hemmx eh, dan bil-kulur, din il-grafs bil-kulur, nittama li il-kollegi jirnexxilhom jifmu xaġaħjar minni, iżda jien jiddispjaċini ma fimt assolutament xejn tajt il-kellima. Prur ma milt provajt naqra il-test u naqra rakkomandazzjoni ta' politika li intom provajtu tresqu. Frankament, f'dak li għattu dwar l-istabilizzazzjoni u s-simmetrija bejn il-ħaddima temporani u dawk. Pimpik permanenti minna ħal-oħra ma kienx ħaġa rivoluzzjonarja ta' barra minn hawn. Jien ma naħsibx li t tarif li kellna hija ġdida. u laqqas ċerta kemm din tista' timbotta l-dibattitu tagħna l-qoddim. Jekk il-konklużjoni hija li l-kriżi għaġlet id-dibdil soċjali imbagħad iva dan rajnih bajnejna stess. Iżda jiena nixtieq ngħid li nistaqsi il-prezentaturi xifti domandi jekk joġobhom. Għaliex skontom l-istati membri għandhom iżidu twaqif tal-protezzjoni soċjali minna ħazda fl-istess jien eliminazzjoni tal-protezzjoni soċjali minna ħal-oħra. ċet nfisser dan? Iva, nista' ngħid li naqbel, iżda kif jista' jsih dan? Kif ħanamlu dan? Kif tista' telimina l-protezzjoni soċjali b'mod effettiv f'pajjiżi li huma mdorrin li kollhom saffi kbar ta' protezzjoni soċjali. Ħafna pajjiżi li huwa diffiċli għalihom li joħorġu mill-protezzjoni soċjali meta jkun hemm kriżi, jkun hemm irkupru. Għaliex ma tantx kienet weġibiet ċari, allora affarijiet mhumiex ċari hawnhekk. Grazzi, tajt il-President, skużani li provajt ninterrompi, kizna nishtiq najt li l-awturi tal dan l-istudju mux responsabli għal l-istampi bl-iswet u Sta l servizzi tal-Parlament li ta' matawx, stamp, matawx printers bil-kulur u għalhekk ma setgħux joħorġu dawn is-slides bil-kulur. Mhux qed ngħidilkom tassum responsabilità għalihom, iżda dawn il-slides kienu bl-iswed u bl-abjad għaliex ma kienx hemm printers bil-kulur fl-uffiċċji. Ħatirġifuhom bl-email bil-kulur iktar tard, tajta President. Xi ħadd ieħor jitkellem? Bien, si pas d'autres. Euh, Mikrofon għal-kellim. Sorry, I saw the green light, I thought it was... Dispjaċini, jgħid il-kellim, minn komment li għalet il-Sinjura Okani fuq diffikultà li naħu n-nis minn servizzi soċjali għal xogħol wara li faqat il-kriżi. Naħseb ix-xogħol il-muftiħ għal dan kollu huwa li nippruvaw nissiguraw li s-sistema ta' servizzi soċjali telimina n-nasbit tal-faqar. Naħseb li l-problema din is-sistema hija bbażata fuq dħul ħafna mill-appoġġi li hemm qegħdin hemm għaliex jaħdmu meta jaħdmu, anke meta jaħdmu pagamina ma titilfu l-appoċ, u għalek mem ebda ċentiva lil min għandu familja li jitlef dawn dawn it-tħul u jaddi għal paga minima u jaħdem. Għalek naħseb li rridu neliminaw il-faqar, iżda fl-istess ħin rridu naraw li nizguraw li kunem xogħol deċenti u kondizjoni deċenti ta' xogħol. Dan jorbot ma' debattitu ta' qabel li konna koordinazzjoni bejn il-salarji għaliex naħseb l-idea li għanna nikkompetu għabbażi tal-livelli ta' salari tiswinna kontra fuq medda twila ta' żmien u għalhekk irid ikollna aktar approċċ bilanċat tal din l-idea ta' protezzjoni soċjali viżavi x-xogħol. U anki fuq il-protezzjoni soċjali naf li tappoġġaw din l-idea u għalhekk naħseb li għandna nisħu dan fih dan id-dibattitu. Grazzi. Madam Figueredo. Signora Figueredo. obrigada, signora President. Eu... Nirringrazzjak. Signora President. Dispjaċini li ma konċawn fil-bidu għalix kont impenjata f'manifestazzjoni eh, barra minn hawn kontra il-ksur drittijiet għal ħaddiema. Fil-Portugal kien hemm sussidju ta' qatt u konna nagħtu kopertura għal qiegħda. Iżda bħalissa kien hemm problemi u tnaqis u għalhekk aktar minn 40% tal-qiegħda mhux qegħdin jirċievu xejn bħalissa. Pratikament, il-sustidju ta' tul fuq il-post ta' xol, fuq il- huwa ja sussidju ta' 189 euro il-persuna u impossibbli li wieħed ilaħħaq mal-ħajja ta' kuljum paga bħal din. Tafu li hemm trasport, l-ħwejjeġ, l-affarijiet ta' kuljum insomma. Huwa diffiċli somma bħal din nafu li eh, qed jiżdied kull ma jmur il-faqar u għalhekk l-Ewropa soċjali fejna, fejna l-koeżjoni soċjali u ekonomika Ewropea. Kif nistgħu nimponu miżuri tant eh, stringenti fejn hemm pajjiżi li taħabtu wiċċhom ma' ħafna problemi soċjali, bħal pereżempju l-Portugal, pajjiżi. Dan ifisser li ħanżidu l-qatt, l-faqar ukoll, fis-sena Ewropea dedikata kontra l-ġdida għal-ġdida kontra l-faqar. U għalhekk l impjiegi hija xaġa ewlenija, xaġa fondamentali, iżda jekk imbagħad min-naħa l-oħra ma jkunx hemm l impjiegi qegħdin nabbandunaw din dawn iċ-ċittadini tagħna f'faqar estrem li qed ikompli jiżdied f'sena tant speċjali li ndedikaw Qed nitkellmu wkoll dwar is-salarju minimu, dwar it-tħul minimu, għabbażi fuq il-linja tal-faqar, l-limitu ta' faqar, u għalhekk xinu l-parir tal-esperti tagħna. Grazzi. ċaħat tiħor ixtiq jitkellem? li mux il-kas, ma mela nanaddu mill-ewel il-kelma l-esperti mistiedna tagħna biex iwieġbu ma nafx minnhom tlieta minn jixtieq jitkellem l-ewwel. Forsi nitkellem jien l-ewwel, imbagħad il-kollegi jistgħu jappoġġawni iktar qudiem. Naħseb kien hemm problema mhux biss minħabba l-istampar tal-slides, iżda anke l tagħna l-protezzjoni soċjali, aħna mhux kontra l-protezzjoni soċjali jew innaqsuh. Forsi nistgħu nkunu aktar ċari fuq dan. Iżda waħda mill-konklużjoni tewlenin tar-rapport tagħna huwa li l-protezzjoni soċjali mhux biss hija interessanti għal mira ta' politika soċjali u politika ta' soċjetà iżda anki fl-ekonomija għaliex nistgħu nistabilizzaw l-ekonomija u naħsdu l-frott fi żmien ta' kriżi. Fir-rigward l-diżugwaljanza ta' ċess għal benefiċċji soċjali din hija xi ħaġa li rridu jqisu l-Istati Membri Ewropej din kien anke l-an tal-rapportana, tal-istudju tagħna għal skemi li hemm fil-Stati membri, fejn hemm Stati membri mbagħad li m'għandhomx dawn is-sistemi biex bekk ikun hemm benefiċċji għal qatt li jkunu disponibli anke mill kumpanija ta' assigurazzjoni u ħafna drabi suba diffiċli ċittadini jew żgħażagħ jew nisa biex ma jkollhomx aċċess għal dawn il-benefiċċji mentri oħrajn ikollhom l-aċċess. Naħseb li dan huwa soġġett li jindirizza l-aktar stati membri biex bekk ħarsu lej dan is-suġġett u jista' tkun miżura f'waqta biex nħejju ruħna għal nuqqas ta' stabilità fil-ġejjin nistgħu nistennew nistgħu nobsru li jkun hemm fis-snin il ġejjin. U għalhekk tista' tkun kwistjoni urġenti fl-opinjoni tagħna. Naqbel ma dak li ntqal fir-rigward il-perspettiva tal-Portugal li jrid ikun hemm skema ta' appoġġ apposta firqa biex toffri protezzjoni kontra il-faqar, iżda fl-istess ħin irridu nkunu konċi mill-fatt tal-nuqqas ta' inċentivi potenzjali li huma prezenti pal per eżempju fi skema ta' protezzjoni soċjali, ġifiri tkun imdaħla b'inċentivi u politiki ta' suq ta' li ikunu effettivi li waslu lura l-ħaddiema fis suq ta' xogħol malajr kemm jista' jkun. Ninkludu xi ħaġa taħriċ, taħriġ pereżempju, naħseb li jesu xi importanti ħafna minħabba li hemm żminijiet ekonomiċi diffiċli u dejjem komplu jaġlu l-bidla ekonomika u l-bidliet fl-impjiegi iseħħu wkoll fi żmien ta' kriżi. Dan japplika wkoll għal l-nivitaw il-nassa tal-faqar, il-xogħol imħallas ovvjament għandu jkun ta' inċentiva aktar biex nevetana mhux biss mill-esklużjoni soċjali zdax dan iżid il-linja tal-faqar u dan ifisser ħafna flejjes għall-ekonomija u s-soċjetajiet. Forse il kollegi jitkellem? Le, mela testo tamlu kommenti l nisimgħukom. Jo Jukxtirijed de eh, só Grazie, Sr. President, Sra. President. Għatti kem smajt mill-espert tana. Ma nafx studjajt xi slotani portugiza. Nistaqsi għalik din. Għalix mill risposta tijak, ħareġ nintom ma tafux noddej fil-Portugal u l-miżuri soċjali li ġew adottati mill-gvern waqt il-kriżi. Speċifikament fuq meta kien hemm garanzija ta' dħul minimu għal familji fqar. Din dan jeżisti f'pajjiżna u ma jeżistix f'pajjiżi kollha ma manka jnuna għal min ilu ħafna qiegħed bħala miżura supplementari. konsolidazzjoni budgetarja għaddej. anka snitna xi punti mill-patta stabilita u dan wassal għal diversi problemi. Għalek, reazzjoni immedjata kienet li jinneħu il-protezzjoni soċjali. Mux jinneħu għamma naqsuwa. Pero tafu xe tiġi fil-Portugal nistaqsikom. Très bien, donc je vais demander euh, aux experts euh, leur... Euh, mela nitlob l-esperti biex jirwiġbuna, jeduna kjafux kif huma l-affarijiet fil-Portugal. Forsi xi ħadd minnkom, kieġobkom? be screened um, or discretionary measures that have been Nafu bil uh, jina pjeta skonċu mill skema ta' tul minimo fil-Portugal ma nafu kol li per eżempju fl-Italja hija kwistjoni differenti eh, għal kollox hija kwistjoni taħra, għaliex dal-pajjiż hemm deficit fil-qatt fil-rapport, fil skema ta' appoġġ tal-fkażijiet ta' qatt l-kas Portugis naħseb li nfamiljari iktar miegħu milli aħna aħna. Très bien, euh, Tajjeb, naħseb nistaw nalqu dan il-punt fuq tal-aġenda tagħna hawnhekk. Dan l-istudju se tirċevuh naħseb sal-aħħar tax-xahar. Meta jkun Eh, eh, lest nibatulkom, issa niqfu għawnek għalissa u immorru n-naħa l-oħra, immorru nil-taqaw mal-kollegi ta' eh, Libe u nerġaw inkomplu f'dan il-format għada fid-disa. Grazzi ħafna.